President, kollegi. Notre Dame kienet l-ewwel katedra ta' Ħajti. Bħala eh, ex ċittadin Pariġin. Bħala Taljan. Bħala Ewropew. Il eh, qalbija miksura pal-mejja ta' kulħadd wara li ġara l-bira f'Pariġi. Aħna nżomu solidarieta ma' Franċiżi, ma' Franza. Dan li ġara mhijiex ferita li ħa tinala malaj. Aħna rridu naħdmu sfiq il-kol fil-fatt kien hemm idea ta' deputati li ippropona li nagħmlu ġabra llum ħa nagħmlu kaxxa fil-fatt barra s-sala tal-plenarja wieħed jista' jagħti l paga tal-lum jekk iridu biex nippruvaw nerġgħu nibnu kemm jista' jkun il-katedral biex nabgħatu messaġġ pożittiv inħatta l-Parlament Ewropew. Je veux aussi au nom du Parlement remercier Aħna nirridu ningrazzjaw ukoll il-ħaddiema ta' tifi tan-nar illi ħadmu ħafna l-bira kontra n-nirien illi ħakmu u erdu il-katedral. għal daqsan qed eh, norħod fuqha fuqkom. Nittamma li dan il-messaġġ tal-Parlament Ewropew anke minn ħadd tal-Kummissjoni ħadd tal-Kunsill jagħmel tajjeb lil Franza, lil Franċiżi u anki l-Ewropej kollha grazzi. La seduta è aperta. Is-seduta miftuħa. Skont l-agenda, għaw sqarrija mill-Konsillu eh, l-Kommissjoni fuq il-laqa tal- eh, tal-Konsill Ewropew fuq it-tluq tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Nati il-mikrofonu lill-President tal-Konsill Ewropew, il-President Tusk. Grazzi, President. <clears throat> Membri tal-Parlament, bib, minn dan il-post jena nishtiq nuża klim ta' solidarjetà għal franċiżi kollha fuq it-traġedja tal-bieraħ ta' Pariġi. Dana mhux bħala President tal-Kunsill Ewropew, imma anki bħala ċittadin. Eh, design fil-mija kienet mm, eh, meqruda u bat reġat imbnit. Jiena nappella lil tmin 28 eh, stat membru li jihdu sem eh, biex inkunu nistaw nerġaw nibnu dan il-simbolu. Eh, <clears throat> Għanna bżon mux biss lajnuna materjali. Aħna marbutin baffariet ħafna iktar importanti u iktar profondi Illum nifmu aktar aħjar l-essenza ta' dak li huwa komuni fejn il-kulturi tagħna u rridu niddefenduhom flimkien. Il-ġimgħa li għaddit il-Kunsill Ewropew 27 eh, membri eh, flimkien mal-Renju Unit tajna estensjoni tal-periodu tal-, -periodu, tal Eh, tal-artikolu 50 sal-laħar ta' ottubru biex natu iktar żmien u spazju politiku biex jisibu triq biex jħorġu minn din il-situazzjoni. nettama li huma jużaw dan il-ħin blaħjar mod possibbli. Il-Kunsill Ewropew se qed jistenna messaġġ ċar minn Renju Unit biex naraw kif se nimxu l-qudiem. Jekk jekk il-ftejm ta' tluq Eh, jiġi ratifikat, allora ir-Renju Unit ikun jistgħu joħorġu mill-ewwel ġurnata tax-xahar ta' wara. Huwa ċar għal kulħadd illi maħniex se nerġgħu niftħu l-ftehim ta' tluq biex niffaċilitaw il-proċess ta' ratifikazzjoni is-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea il-lesti jerġgħu jikkonsidraw id-dikjarazzjoni politika jekk is-sitwazzjoni fir-Renju Unit tevolvi. Il-ġimgħa li għaddiet il-Kunsill Ewropew biddel il-loġika illi natu uh, estensjoni etwal minn dik li intalbet minn naħa tar-Renju Unit. Dana se jkollu xi vantaġġi l-ewwel net estensjoni twila biss tistaturi illi jibqaw miftuħin l-alternativi kollha. Per eżempju ratifika tal-ftehim jew ħin ulterjuri eh, biex joħorġu jekk din hija x-xewqa tal-poplu. It-tieni jekk l-estensjoni tippermetti illi Renju Unit tiffoka fuq affarijiet daqshekk importanti bħal kummerċ jew l-pożizzjoni ġdida. Jiena naf illi xi ħadd esprima biża illi r-Renju Unit jixtieq eh, ifixkel il-tħaddim eh, tal-Unjoni Ewropea. Però il-27 ma ma ċettawx din il-biża u fil-fatt mill-bidu tal-proċess eh, tal-Brexit ir-Renju Unit kien stat membru kostruttiv u disponibbli. U allura m'għandniex raġun illi nemnu illi is-sitwazzjoni ħad titbiddel. It-tielet punt, l-estensjoni flessibbli iżid il-possibilità ta' no deal għal sitt xhur. Grazzi għal dan miljuni ta' persuni u, ta' negozji eh, għandhom eh, iktar ċertezza. Waħda mill-konsegwenzi ta' deċiżjoni tagħna hija illi ir-Renju Unit se jkollha tagħmel elezzjonijiet Ewropej il-ġimgħa xahar li ġej u dana irridu noħduha bis-serjetà bħala membri tar-Renju Unit se jkunu għaw għal xhur u forsi anke għal itwal, se jkunu membri sħaħ tal-Parlament bid-drittijiet u l-obbligi kollha. <clears throat> jiena qed nitkellem fuq dan illum għax jiena opponejt l-idea illi bl-estensjoni ulterjuri ir-Renju Unit għandha tiġi eh, trattata bħala stat ta' tini kategorija. Le, assolutament, ma tistax issir din ħaġa. Allora, nitlobkom tirrifjutaw dawn l-idejat jekk jiġu espressi f'din il-awla. ċabċib. Jena naf li fuq iż-żewġ naħat tal- eh, ta' channel, eh, kulħadd u eh, għajja bl-istorja tal-Brexit u dina nifmuha. Però dina miex skuża biex ngħidu ejja eh, neħilsuwa sempliċement għax aħna imdejqin issa rridu nkomplu eh, nittrattaw Brexit b'mod moħ miftuħ u b'mod eh, intelligenti għaliex jiġri xieġri aħna marbutin b'destin komuni jekk iridu nibqgħu ħbieb u imsieħba fil-futur <clears throat> waqt il konsil tal-Ewropew ħafna mexxejja għalunna li ma rridux noħolmu u ma rridux naħsbu illi Brexit nistaw neħduh lura. Jiena ma rispondeċ imma illum u dimkom nishtiq ngħid illi f'dan il-moment għasek diffiċli fl-istorja tan. Irridu anki irridu anki naċċettaw il-ħolm, ma nistawx naċċettaw il-fatalizmu. U rridu anki noħolmu fuq l-Europa Unita Din hija l-aħħar laqgħa fil-mandat attwali nittama li kolli l-opportunità li nintaqa' ma' bosta mal-maġġoranza ta' fostkom wara l-elezzjonijiet. Grazzi. <clears throat> Grazzi, President. Issa nisimaw mrant il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Sur President, Signori. il-bieraħ kienet ġurnata <clears throat> tal-biża' għal min iħobb Pariġi minħabba iħobb Franza. Pariġi mhijiex għalina post neutrali li ma ma jiswa xejn, anzi aħna lkoll naħseb eh, inħobbuha, sirna nħobbu din il-belt. U din il-traġedja ma kienx waħda strutturali ta' arkitettura imma li laqtet il-ħajja tal-Franċiżi meta jaraw li qed tinħakem bil-fjam minn nirien. Ħafna Franċiżi ħassewa ħafsa ħafsa ta' qalb kbira minħabba li hija huwa monument ta' simbolu tal-qalba ta' Franza. Ħafna Franċiżi l-bira E, spiċċaw midrubbina kif psikoloġikament u kulħadd b'xi mod spiċċa armel jew armla minħabba dan din it-traġedja. Allura jiena nixtieq ukoll ħanġiġkom ukoll biex e, tippromovu l-importanza li ngħinu l-Franċiżi. Kulħadd ġie midrub f'din it-traġedja u aħna solidari mal-Franċiżi. Since uh, we finished in the early hours of last uh, thursday the european commission and myself we are on the brexit. aħna qegħdin fil eh, lejn il-brexit qed niffukaw fuq il-brexit però ma anki kwistjonijiet oħrajn fl-unjoni tagħna. Dana f'moħħna nixtieq inżom eh, fil-qosor. Il-ġimgħa li għaddiet il-Kunsill Ewropew flimkien mar-Renju Unit waslu għal deċiżjoni responsabbli u maquda biex namlu estensjoni tal-artiklu 50 sal-31 ta' Ottubru ta' din is-sena. Dana kien riżultat aċċettabbli għal ħafna raġunijiet l-ewwel net u bla posta din il-awla aħna adottajna il-konklużjonijiet neċessarji u aħna lesti biex ikonna Brexit no deal, imma l-Unjoni tagħna m'għandha xejn tirbaħ dan l-uniċi daw li jibbenefikaw dawk illi jippruvaw illi fixklu l-ordni legali Ewropew. It-tieni, aħna e proteġejna l-integrità u tħaddim tal-awla u tal-istituzzjonijiet tagħna kollha. Jekk ir-Renju Unit tkun membru tal-Unjoni Ewropea sa 23 ta' Mejju, trid torganizza elezzjonijiet. Jekk il-ftehim ma jiġix ratifikat sal sa Mejju allura l-estensjoni se tkun sal-aħħar ta' Mejju. U t-tielet punt, aħna ma nistawx niddiskutu l-Brexit kull ġimma. Aħna tajna iż-żmien b'din l-estensjoni u l-ispazju politiku biex jiddeċidu. La darba il-ftajim jidħol fis-seħ, aħna se il kummissjoni se tiħu eh, responsabilità li tinnegozja mar renju Unit. Il-Brexit Steering Group kien is-saħħa u dinak kienet eh, prassi tajba eh, fil-Kumitat Konġunt se tieħed id-deċiżjoni u se u se se jkollha eh, tinteressa l-Parlament jiena nixtieq nitkellem biċar fuq il-Brexit xejn ma jista jiġi deċiż kontra l-opinjoni tal-awla. U ma nistaw niddeċidu xej minar ma nikkonsideraw il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew. President, <clears throat> Signori, il-31 ta' Ottubru hija l-iskadenza l-ġdida għal l irtirata renju Unit. ċoe, jekk il ftejim ma jġiġ ratifikat, mill-Parlament ta' Westminster, allora se jkun hemm eh, Brexit no deal aħna nixtiequ nevitaw. Ir-Renju Unit naturalment jista' anki eh, jitlob illi jerġa' lura mill-artikolu eh, 50, però di ma kienieċ ipotezi tagħna. U laqas illi eh, fil-31 ta' Ottubru se jkun hemm proroga oħra il-31 ta' ottubru hija anki data li ma toġobnix, għax il-31 ta' ottubru hija anki l-aħħar ġurnata tiegħi bħala President tal-Kummissjoni. Tal -kummissjoni. U allura f'nofs il-lejl jiena eh, nitla imma Donald Tusk ikun jista' jibqa' jiena m'iniex daqshekk kuntent, jiena accettajt li nkun President tal-Kummissjoni għax jiena rrit hekk u anki għaliex eh, rrit eh, Inżit ir-ritmu tal-proċess Ewropew. Jiena xtaqt li namlu progress fuq l-Europa Soċjali. Aħna għamilna progressi, però mhux biżejjed eh, għaliex ir-riformi tal-Unjoni Ekonomika u monetarja nishtaqt illi intemmuha għaliex jiena xtaqt illi nkunu anki nistaw u jkollna Eh, situazzjoni eh, eh, ta' sekurta fuq il-periodu li miss. U jina minix kontent li zazah il-riċerkaturi, l studenti Erasmus ikunu vittmi tal-Brexit u huma fil-fatt jistħoq ilhom ħafna aħjar minn hekk. U għal din ir-raġuni aħna rridu naħdmu biex man bedwomx xiktar mill-Europa. E, il risposta ta' triq li tiħdet minnaħa ta' Renjunit Unit e, se tiddeċidi se tiddeċidi għal Londra e, nittamaw malajr u jina kontent illi l-gvernu l-oppozizjoni issa intaqaw u qed jiddialogaw bejnietom u dan huwa ġa progress fih innifsu. Però miex ħaġa normali illi dawn il-forzi waslu għal dan ir-riżultat issa eh, eh, li huwa tard bħala moment. Pero eh, Però jiena kuntenti li għaw dan id-dialogu llum meta il renju Unit se titla mill-Unjoni Ewropea jiddeċidu huma u kif se jitilqu dan ġi deċis minnaħa tal-gvern tar-Renju Unit. Ir-riżultat tal-ftehim ta' novembru tal-2018 għadu fis seħ u mux se jkun hemm trattativi oħrajn fuq il-ftehim ta' tluq u il-dikjarazzjoni politika tal-Unjoni Ewropea tibqa tirrispetta din ix-xewqa. Sinjuri, Brexit miex il-futur tal-Unjoni Ewropea, għax il-futur tal-Unjoni Ewropea hija li lem il-Brexit. U ma tistax tfixkel ix-xogħlijiet tagħna fuq il-prioritajiet l-iktar importanti. U għal din ir-raġuni l-Kunsill Ewropew qabel fuq żewġ prinċipi sakemm ir-Renju Unit jibqa' membru tal-Unjoni Ewropea aħna no, norbtu fuq il-kostruzzjoni fuq il-responsabilità lealtà. Dana huwa prinċipju ta' trattat. rridu aħna nirrispettaw bisħieħ. Aħna nitolbu illi kunem kooperazzjoni responsabli u leali minnaħa ta' Renjonit. net memx stati membri ta' tini klassi, jew ta' tini kategorija, ma' kaxxaħat imma is-27 membru l-oħrajn għandhom jintaqgħu biex jiddiskutu fuq il-futur. Dina miex ħaġa eh, ġdida f'Diċembru tal-1987. Eh, Jiena nidejt l-Eurogroup kontra l-parir tal-Ingliżi, tal-Iżvediżi u dan l-Eurogroup kien et jiprova jikaċċerna u jibda kull min kien volut fil-kostruzzjoni tal-Ewropa biex jituwa mid-dritt li jiltaqa u r-riżultat ġi apprezzat. L-Unjoni Ewropea għamlet kella sfidi enormi fil-Unjoni Ewropea s-satri tamal tajja pal Aħna f'Mejju ħan diskutu il-CBU l-approċċ ta' serġi kull n unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. Umbat kien il-budget multijanuali illi aħna wkoll fi prinċipju niddeċidu fuq f'Ottubru. U bat irridu naqraw ukoll fuq il-Parlament Ewropew li jmiss, il-minħa kun qed Eh, kun il-karigi tagħhom u l-portfolios tagħhom ma per pereżempju bżonn ta' president ġdid dal-Kummissjoni irid jiġi nominat min-naħa tal L-avenir di notre Union, c'est notre place dans le monde. Ce sont nos accords commerciaux. Aħna hawnhekk ir-relazzjonijiet tagħna fil vel nazzjonali, speċjalment ċ-Ċina, li kena diskussjoniet maħħom summit kostruttiv ħafna u kol huwa fil-roadmap eh, tagħna u fil-fatt f'Ġunju ħna ħankun qegħdin nitkelmu l-iktar fuq il ġejjini ta' dan il-kummerċ dinji. Dan kollu biex eh, ngħidu li huwa importanti iktar minn dawn il-dan il-irdum li qegħdin fuqu minħabba Brexit. Grazzi. L-Ewropa titkom. Grazie, signor President. Grazie, President. Nishtiq infakkar lil kollegi illi waqt il-laqat tal-Konsil jiena insistejt fuq id-dinjità tal-Parlament Ewropew, fuq ir-rwol illi l-parlamentana għandu. Ma nistawx nużaw il-Parlament bħala taksi. Anki waqt it-trattativa tal-Brexit, irridu nikkonsidraw ir-rwol tal-istituzzjoni tagħna. Għalina din hija priorità u jien qed nitkellem hawnhekk fisem il-kollegi kollha. Aħna l-ewwel istituzzjoni fit-trattat u aħna nipretendu li nkunu rispettati mill-istati kollha, 28 stat. Grazzi. Issa fixem hemm il-IPP eh, natu l-mikrofonu lill-Onorevoli Gonzales Pons. Che sentì ieri viendo Xtiq nitkellem dwar is-soba li ħassejt il-bieraħ eh, meta rajt il-Notre Dame. Aħna dan in-nirien tal-bieraħ ġanna nħostu isna kollha konna Franċiżi. Ħassejna kulħadd li b'xi mod jew ieħor eh, verament eh, konna f'sitwazzjoni ħażina. Aħna n-nies il-popli ma jikbrux meta jikbu ma javanzaw dan il-nirin ta' Notre Dame ħajjamlinna iżiet Ewropeja għax flimkien ħan narġgħu nibnu din il-katedral mill-ġdid. L-Unjoni Ewropea għandha timpenja l llum biex tajn ekonomikament kif ikor artiġani daw kollha li hemm bżonn li biex jarġgħu jibnu l-katedral kif kienu jagħmlu fil-moddi meta jenaqdu kollha fil-proġett. in nirin ta' Notre Dame fakkarna li l-Ewropej mhux qegħdin waħedna eh, biex nirrispondu għal-nirien, għal-danni, għal-faqar. Eh, u l-bieraħ meta rajna eh, l katedral taqbad għaliex jixtiequ jitilqu minn hawnhekk il-Brittanniċi l-Unjoni Ewropea hija komunità ta' prinċipi u valuri. Jekk inti għandek l-idea li ma, tiffunzjonax, tirreforma, ma mhux titlaq, titlaqx għax il-valuri ma għadhom l-istess ta' kulħadd. U u ħaġa li ma tin wieħed ma jinnegozjari hemm tliet lezzjonijiet li tal-libna minn Brexit. L-ewwel li fil-politika ma tistax twiet dak li ma tistax tagħmel. It-tieni li fil-politika il-gideb dejjem jista' għal desiluzjoni u dawk il- uh, konnessjonijiet li saru matul l-istorja ma jistawx eh, jitkissru bil-egoizmu. L-Europa għalija hija eh, mhux eh, sħiħa mingħajr l-Unjon, ma jekk huma mhux kapaċi jsibu s-soluzzjoni allura għandhom jagħtu l-vuċi lura lill-poplu. Il-nirien ta' Notre Dame fisser li aħna nitkellmu wisq dwar Brexit u ftit wisq fuq il-suġġetti l-oħra dispjaċini Eh, għal vanità tal-politiċi tal-Renju Unit imma illum eh, eh, is-soba tiegħi dwar in-nar f'Notre Dame iżjed tħassibni minn l nuqqas ta' kompetenza tagħhom. Grazzi. Per il-gruppo della Issa fiexem il-grupp tal-Alleanza tal-SD nisimaw minnant l-Onorevoli Udo Bullman. Kollegi, dal-ħodu aħna ma' udin fuq il-problema ta' Pariġi. Aħna nistaw najdu li Notre Dame għal kastana. Pariġi mintkomx waħedkom. Il-Franza miex waħedha. Dinija il-manifestazzjoni ta' solidarjetà Ewropea tagħna. U f'dan l-ispirtu ta' solidarjetà Ewropea jiena nixtieq infaħħar il-President Tusk li jinti ħadd responsabilità illi taħti l renjunit din l-estensjoni. Għalix bekk inti evitajt il-crash, il-cliff edge, min kien se jħallas il-prezz ta' dan mux l-ideologi, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea kienu kienu kien ikollhom iħallsu. U aħna nafu eżattament intkom kontu edin tilabu bid-destin ta' ċittadini f'pajjiżkom u dana ġi evitat mill-President Juncker u Tusk mill-Kunsill Ewropew deċiżjoni responsabbli u dan huwa sinjal tajjeb. U nixtieq anke nfaħar il-President Tusk għal dak li inti għad fuq l-istat ta' mem, stat membri, stati membri sakemm ikunu membri u dana u għaveru anki għad rappresentanti fil flawla Fil Dina miex kwistjoni ta' partiti, hija kwistjoni ta' decenza tal-kostituenzi tana. tal-proċessi demokratiċi. Aħna nilqaw naturalment ir-rappreżentanti tar-Renju Unit u naturalment għandhom l-istess diritti bħal kulħadd u f'kull każ u f'kull sitwazzjoni. U aħna se jkollna niddiskutu il-situazzjoni e, e ta' Renju Unit mill-23 ta' Mejju l-qoddim. Dena mhux it-tmim ta' Brexit għax in-nies fir-Renju Unit fl-aħħar se jkunu jistgħu jiddibattu s-sitwazzjoni għaliex issa il-Parlament bħalissa iblukat u jiena dejjem ħat il-opinjoni illi meta wieħed ikollok sitwazzjoni bħal dit terġa' lura lej il-poplu huma jridu jiddeċidu x'jaħsbu fuq is-sitwazzjoni ultimament. U dana e, e, e, illi wieħed jerġa' jieħu l kontrollu huwa li nistaqsu lill poplu u mhux l-ideoloġi Brexit miex bis kwistjoni tar renju Unit, Brexit hija mhux biss fuq dawk li jixtiequ jibqaw fir-Unjoni Ewropea. E, Brexit hija ħafna iktar minn hekk. E, e, meta wieħed iħares lejn din is-sitwazzjoni ma nistawx nippermettu lil Putin u Steve Bannon jirdu xi ħaġa illi Robert Schuman u Willy Brandt u padri eh, fondaturi eh, eh, bnew. Aħna se niddefendu l-Unjoni Ewropea għax din hija verament ir-risposta ta' dawn l-sfidi tal-futur u għal din ir-raġuni fil-Finlanda u fil-Svezja taraw li aħna qegħdin inżommu l-Ewropa kontra ir-radikali tal-lemin u aħna nittamaw illi se jkonna eh, eh, imsieħeb eh, fil-EPP et ħarsu u l-elezzjonijiet anki fl-Italja jew anki l-elezzjonijiet Ewropej. Ma rridux, irridu njaħsbu f'dawk li rixti u eja irdu l ewropa Aħna demokrati soċjali ħan se defendu għal ewropa Per il gruppo dei conservatori e dei riformisti europei. Fissem il-konservativi, Is-Sur Kamal. President, meta inti tħares lejn ir-ritratti l bieraħ tal- Notre Dame li qed jinħaraq il dan huwa żmien li twara fil politika tkunx eh, mir-Renju Unit Ewropew jew inkella mill-bqija tad dinja kulħadd eh, kellu eh, sensazzjoni ta' diqa. Meta ra x'kienet jiġri jiena l-mara tiegħi senilu ħadmet f'Pariġi, kienet tistudjat f'Pariġi, aħna konna morru ħafna u konna mek fil-fatixer li għadda, ħanna ritirati u ġibna l-ura memorji zbieħ, e, issa niftakru min kien qed iħares lejn dan il-bin il-binja li kienet simbolu ta' Pariġi, tal-istorja tal-Ewropa. tal tal istorja tal ewropa u minkejja eh, mhijiex tal-fidi tiegħi jiena naqsam il-sim ta' qalb li għandkom intom il-kol illum u jiena naqsam u jiena nittamar il-kol naqdu sabiex nagħmlu l-biċċa tagħna biex nerġgħu nibnuha. Ħafna minna konna qed nittamaw li se jkollna dan ibattitu llum u l renju Unit kien ħajitlaq mill-Unjoni Ewropea fid-29 ta' Marzu jew anke l-ġimgħa li għaddiet imma issa l-affarijiet ta' kif huma dik il-ħajja il-gvern tar għad irid iwaslinna l-Brexit mod mod li huwa xira imma u anke l-Unjoni Ewropea minn aktar fis biex in-nies l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea kun jistgħu jħarsu lejn il-ġejjieni ta' dak li jirrifera lih Jean-Claude Juncker bħala aġenda pożittiva imma jiena nirrealizza li issa qed taqbżilkom u ma tkomx ċerti xaqt jiġi f'Westminster imma il-tmexxija tal-Unjoni ilha qed tifret il-pajjiż tajja għal ħafna snin anki fil-partit mhux biss ma tal-pożizzjoni taraw din il-firdiet kif qegħdin fiex qegħdin jissarfu u kien mistaqsina fejn ma bdejtux it-taħdidiet iktar qabel bejn il-partiti. Forsi li kien ikun naturali, imma s-sistema tagħna ta' demokrazija parlamentarja ma taħdimx hekk, inti biss titħares lejn il-House of Commons fejn iż-żewġ partit jiexu eh, podġu faċċa ta' xurxin u mhux jihdej xurxin tal-Parlament minnaħa mill-Gvern minnaħa l-oħra oppożizzjoni. U iktar mill jippruvaw jibnu koalizzjonijiet hija kwestjoni iktar avversarja bħala politika. Jiġifieri naturalment taħdidiet mhumiex kondi għal żewġ naħat inkluż jien. Jiġifieri għal sensuni ta' artiklu 50 li aħna kellna fil-Kunsill li għadha forsi kienx tweġiba lil kulħadd li kulħadd ried iżda tina aktar ċans biex forsi nara x'inhu l-alternattivi kollha biex ikollna riżultat fl-aħħar mill-aħħar. Insomma l-kollegi tiegħi f'Westminster ma jdu mhux wis. Il-ekonomija tagħna l-politika tagħna l-pajjiż tagħna għandu bżonn ċertezza u aħna rridu nippruvaw insibu soluzzjoni mill-aktar fis sabiex nevitaw li jkun hemm parteċipazzjoni fil-elezzjonijiet Ewropej issa wasal il-waqt għall pragmatiżmu ejja li naraw illi xogħol isir. Sur Task, nixtieq ringrazzjak għal eh, approċċ iktar kostruttiv tiegħek meta qabel ma stqarrijiet iktar riċedi naħseb illi il-kliem tiegħek qudiem il-Kunsill kien laqtu l-musmar fuq rasu. M'għandix tkun li fuq minn reazzjonijiet, imma għandna nkun nistgħu mexxu l-qudiem, għandna li konna ġejjeni illi tassew sta jagħmel tajjeb għal jista' jinqal aktar il-qudiem. Il-Renju kienet f'pożizzjonijiet diffiċli fil-modi imma aħna reputazzjoni li li fl-aħħar mill-aħħar irnexxinna li naslu u naħseb li hawnhekk ukoll u eżempju ta' dan. Jien jista' jkun li fuq livell personali, jista' jkun li l-aħħar darba ta' nitkellem wara 14 sena u nixtieq ngħid illi sa jekk binniex jew ma tol matul is-snin jekk terġgħux titilgħu jew inkella tgħaddu għal kapitli ġodda nixingrazzjakom kollha għall-servizz tagħkom, nixtieq ingrazzjakom tal-li kontu parti minn din l-esperjenza ħolsa inkredibli u nawguralkom il-dejjem it-tajjeb għal ġejjieni. Thank you, Mr. Kamal. Grazie, Sur Kamal. L-għalim, l kalimin il sur Gaj Verhofstadt. President, l għal net jina pal kollegi tiegħi President Tusk u President Juncker jiena xtaqtu kol nesprimi d drti Eh, ta' li ġara l-bira f'Pariġi, Notre Dame, u jiena ċerti li flimkien aħna ħanerġgħu nqajmu mill-ġdid eh, nejnu li Notre Dame tqum fuq saqajja, Pariġi tqum fuq saqajja biex tkun mill milli kienet qabel dan il-Notre Dame ta' Pariġi u Notre Dame ta' Franza u Notre Dame tal-Ewropa. Jiena ċert. Um, Sur President, Sur Task, jiena naf li dan il-Parlament fil-fatt eh, m'għandux eh, leħen f'deċiżjoni tieħdet nhar l-erba' ma nixtieq inwissikom ta' ħaġa waħda li huma l-konsegwenzi tad-deċiżjoni ta' ġimgħa li għaddiet minħabba li s'issa aħna żammejna l aqda fl-Unjoni Ewropea. l aqda bejn 27 stat membru imma anki bejn it-tliet istituzzjonijiet il-kunsill il-parlament il-kummissjoni u anki għaqda li mibnija madwar negozjatur tana, sur Michel Barnier fakkar hawnhekk li hawnhekk nixtieq ta' sew inċabċablu nifraħlu sallimlu għax kollu li jagħmel. U eh, din laqda Sur Task hija friskju flok l lura l-Sinjura May bless tamsini ta' xej, jew forsi b'waħda qasira ferm ftit jiem Ġimma. Tajtu sitt xhur. Imma sitt xhur kulħadd jaf illi fil-31 ta' Ottubru Oh wis viċin biex wieħed ikollu jirġa' jkun se jaħseb sew fuq Brexit u wis il-bot biex fil-verità tqaqqa l-ebda azzjoni dik il-problema din id-deċiżjoni. Jiena musa noqgħod nagħmel pal Corbin li ngħidu li għadan u bla għaxa għax għalih kollox Imma naħseb illi dan wassal għal iktar inċertezza, ħajtawa l-indeċiżjoni. U jiena wis nibża li ifisser li t taħwida ta' Brexit ħat iġi importata lejl l Ewropa u ħat nidġess l-elezzjoni li ġejja tagħna. Jiena wis nibża li ma nafx l-Olandis jekk ngħidu imma aħna ngħidu li ħadd tispiċċa tkun post fejn in il-membri, post eh, post fejn jorqdu l-ħamim, fejn jitlu MPs bil-Ingliżi, mbagħad jerġgħu joħorġu, mbagħad jerġgħu jitlu, jew sejjer. Na, rajna fil-fatt eh, Westminster kien eh, minn qabel kien qiegħed qegħdin ijatin d-dera ta' waħda mimlija xadin issa ħansab ħadd ispiċċa jagħmel l-istess fu Strasburgu nħamim. Jina Jiena n-wis nibża illi il-pressjoni li naħal u għadna d-deċiżjoni il- tkun eh, tisfa fi xejn. U li ħan nispiċaw fejkon erba snin xurilu. Illi nispiċa skad il-ħin u son nibqaw fejkonna. Il-House of Commons fil-fat, għalu san għamlu, għamarru btajja issa. Jiena qatt ma ħsibt li san sanħejta f'ħajti fil-parlament, imma nasab l-unika li tista' jisaj salvana issa wa Nigel Farage. Għaliex? Għax issa kif tisimaw il hawn diġà qiegħed jikkampanja diġa jgħat eh, jallerja ruħu eh, mal eh, partiti l-antiki u partiti ta' konservativu tal-Labor ħaj jispiċċaw jispiċċaw jafġuwa u ħajstraw jisfaw fi xejn. Allura jekk dawn iż-żewġ partiti mhux ignoranti ħajkollhom jagħmlu ftehim issa illum fil-jiem li ġejjin biex jevitaw dan id-diżastru inti. Sur task Fid-daw ta' deċiżjoni inti qed xi ħaġa li rġajt irrepetejt issa nistgħu nevitaw li l-Renju Unit jitilqu mill-Unjoni, imma jiena kontra li l-Renju Unit jitilqu mill-Unjoni Ewropea, imma din kienet deċiżjoni mhux tagħna imma tal-poplu Ingliż. Jiġifieri jiena wis nibża li minflok noqtlu Brexit ikun deċiżjoni tispiċċa toqtol l-Ewropa li jekk le jekk xejn twaħħalha l-erba' snin Noqogħdu ninħlew fin-negozjati ma' mexxejja Ingliżi bħas Sur Corbyn jew is-Sur Johnson illi fil-verità f'qalbhom għodu għall-Ewropa. U bħalissa nabżu enerġija kollha tagħna fir-riforma fit-tiġdid tal-Ewropa tagħna. U għalhekk aħna lkoll għandna nifukaw fuqhom u intom ukoll bħala President tal-Kunsill Ewropew. U dak l-ispirtu fil-fema tiegħi ma kienx hemmhekk, eh, ma kienx prezenti fil-laqgħa tal-ġimgħa li Grazie. Thank you. Madam Zimmer for two minutes. Madam Zimmer. Signori. Naħseb li għaw fejn il-politika partit u l-politika tal-partiti partiġanati dan kollu jrid jitwarrab. Il-biraħ dak li rajna minn Notre Dame hija li l-Ewropa hija vulnerabbli, ġejjini tagħna vulnerabbli, storja kulturali tagħna hija vulnerabbli u dana jiswa ħafna iktar milli dak li aħna ximdaqqiet noqogħdu nargumentaw fuq hawnhekk. Notre Dame huwa simbolu, e, simbolu għal e, Franza. Jiena deċidejt li ftit snin tal-mal-Franċiż 45 sena ilu fil-vat id deċidejt di għaliex qed forsi qatt ma kolli ċans illi mur Pariġi u nara Notre Dame. U allura dan għalija huwa xokk mill-ikbar. U qed il-kollegi tiegħi illi jiġu minn fejn jiġu aħna rridu nibqgħu spalla ma spalla maħkom. Iżda wkoll aħna nitolbu illi aħna nafu x'in il-vulnerabilità tal-Unjoni Ewropea U dan jorbot ma dak li qed ngħidu aħna. Jiena naħseb illi dak li ġara fis-summit li għadda xejn ma kien pożittiv. Għandna bżonn deċiżjoni iva jew le, ibqgħu jew itilqu imma sitt xhur U speċjalment il-proċess demokratiku tal-elezzjonijiet Ewropej ġew ipperikolati. Imma ħadd ma' Edgar Wall fi deliberazzjoni tiegħu fuq għadi, dan kien wara il-sajf, ħajkollok ibtajja ta' sajf, ħalli ħajjerġaw jibda x-xogħol fil-verità. Kollegi l Angliżi li hum bad dak iż-żmien ikunu fil-Parlament Ewropew, ejna nataw drittijiet sħaħ. Jiġifieri tkun pjan B. Irridu nikalkollaw il-komitati għad darbtejn għaliex millu mal-lada jitilqulna l-kollegi. Jiġu ħabtiħor flokom Istruttura kollha tal-gruppi ħejjen jimpidel. Sibtu fuq għadi Sibtu fuq kif intom suppos ħatħedġu l nis l-Europa li marru jivvuta għal-volezzjonijiet dawn il ċirkustanzi Qed naraw dan, id-dini għad ċirku, ċirku li qed jiġri għandna. Jow, dawn missew talqu jew kell qabel missew ta' għom ħames snin mandat. Grazzi, minuta u nofs. Onorevoli Scott Cato u għalajt u għadnaw. U jiena u miljoni minn ċittadini tagħna ehm, Ingliżi idumma kontenti ħafna, kontenti ħajtiru fuq dan. Jiena li ħaġa sabiħ ħafna li ħan l-mandat illi il-nies ta' ġibilta u ta' xlok tal-Ingilterra tawni. U jiena tassew kontenta illi ħajkonna elezzjonijiet meju u l-ħodor ħajużaw dawn il-elezzjonijiet proporzjonali u demokratiċi pala ċelebrazzjoni tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Aħna ħan imbabilizzaw wieħed mill-ikbar għawit pro-Ewropej fl-Ewropa, fil-kontinentana, u ħajkonna qed nipromuovu Ewropa li tkun iktar demokratika u iktar ekoloġika ekoloġika. Nix ingrazzja wkoll il-President Taslu li tagħna nifs biex naħsbu ftit fuq il-vot tal-Unitqom umm l-Unjoni li tibni l-Ewropa qatt ma kienet faċli u rera li għandu l-viżjoni tal-missirijiet tagħna li dejjem erbu l-isfidi quddiemhom biex inkludu dawk il-pajjiżi anki li kellhom problemi f'darhom, partikolarment dawk il-pajjiżi. Pala MP tal-ħodor jiena dejjem kont jibsa fuq Brexit. Iżda dejjem iridu kunu kol ibsin fuq l raġunijiet ta' Brexit. Rridu nindirizzaw ir-raġunijiet tal wassal għal din is-sens ta' alienazzjoni ta' iżolament u koll wassal il-bosta ċittadini li ivvutaw kontrina li li tilqu fl-2016. Eh, kampanja tajba kollegi, ejja nibatu messaġġ pozittiv tal-bidla pozittiva li parlament jista' jġib miegħu ejja ma ejja ma ninġibdux lejn il-diska tal-emin estrem għal Brexit fil-Renju Unit jekk intom jekk ma jivvotaw għall-Ewropa ifisser li ikkonvinċi ċ-ċittadini kollha li l-aħjar ġejjin tagħna huwa parti tal-familja Ewropea. Grazzi. Mr. Farage, five minutes. Thank you. Good morning. Well, I have L-adwa tajba, jiena 20 sena ipprovajt illi noħroġ minn dan ix-xogħol u minn il-kariga naħsibt li kien jirnexxieli, imma għarrali għaliex marnu xejn ma m'għandunajx se kien ħajamlu l-klassi politika Ingliża ġifiri l-aħbar tajba illi ħanerġa' l lura. Ħaterġgħu tarawni ma' wiċkom. Għaliex f'surva eh, ħoftat għandu raġun. Iva jien l-ewwel tarba <laughs> li għandek raġun il-parti ta' Brexit ser jirbaħ dawn l-elezzjonijiet u wieħed bimbot wieħed biss ta' kif wieħed jista' jitwaqfu u dan huwa jekk il-partit ta' May u Corbyn jistgħu jingħaqdu biex ikollhom unjoni u jaqblu fuq unjoni ta' dwana permanenti u subija ta' suq waħdini. Jekk tiġri din, mela l-partit ta' Brexit mhux se jirbaħ l-elezzjonijiet imma għalmenu jirbaħ l-elezzjoni ġenerali għaliex il-tradiment tan ħajkun komplet illi ma naħsibx illi ħatiġi fil-verità din u inna 15 sena pala president tal-grupp d dort eluf ta' eh, tużani ta' samis propjament u jiena rajt li kiex kienem għaddej per fil-Austria, fil-Irlanda, fil-Ungerija, fil-Greċja meta jiġu l-Unjoni Ewropea u r-regola dejjem kienet illi Brussel dejjem jirbħu il-poter u s-saħħa ta' Brussel dejjem jirbħu. Imma jina għatma marza summit Ewropew bħal ta' ġimgħa li għaddiet fejn għattini darba f'ġimagħtejn kien hemm Prim Ministru Ingliż li jiġi u jitkarrab jitkarrab għal estensjoni għall-artiklu 50. Kienet umiljanti mhux biss tkun fi Brussell, imma għal pajjiż tagħna madwar id-dinja u reputazzjoni tagħna għal Commonwealth, l-Amerika, daw l-postijiet li daw tassew għandhom grazzja magħna, ħossu li aħna għadna għandna nazzjon kbir, imma issa ninżilna fuq dan il-livell. Il-Primistru jgħid li f'29 ta' Marzu ħanitilqu. Umbagħad ħanerġgħu nitilqu fit-12 ta' April, illi ħanitilqu żgur fit-30 ta' Ġunju. U issa il-1 tal-ħin ta' ottobru. Il-Halloween, trick or treat, id-deċidu jekk inti dinja ġurnat l ġurnat u wkoll tiegħek sur li tamma li flimkien u dakinhar minn hemm. Imma jekk għatkun tkun fidejn minn dan il-Ministru, eh, il-Prim Ministru li ma tiswa xejn, jiena naħseb illi musta tiġri biex qed xogħol li ħanet ilqu fil-31. Jiena dejjem fil-passat maqdart il-seta mingħajr responsabilità ta' burokratiċi anzjani fi Brusa Mela darba ħajkolli ngħid illi din il-taffiġa din il-kawlata mhix tortakom, il-pożizzjoni tagħkom tagħhom dejjem kienet ċara. Il-kawlata hija minħabba il-politika Ingliża illi weduna fil-manifestos tagħhom illi kienu ħajtuna Brexit illi uh, firmaw artiklu 50 illi qal speċifikament li ħanet il-qbdil jew minajru u hemmhekk hemm it-tradiment. U jiena u kol naqsam mal-membri ta'kom dan id-diqa ta' din it-traġedja l-biraħ ta' Notre Dame ikolli ngħid li inħarqet il-biraħ xi ħaġa li jasabiħa ħafna li tlifna. Imma xi ħaġa essenzjali wkoll qed tintilef hawnhekk illum fir-Renju Unit u jiena naħseb li l-biraħ il- kien artiklu il-biraħ li il li demokrazija il-abortuarju li kien il-demokrazija mietet fil-11 ta' fil-axija fil-29 ta' marzu il-kawza tal-mewt kienet eh, er u il-personi suspettati għadhom mumiex qed jiġu eh, mixlija. Il-drittijiet, istat ta' dritt, drittijiet tal-bniedem għat ma kienet eh, kienet dejjem edha fuq dim fil-sibijiet tagħha u jalla it-tija il-mistriħra dejjem imma din hijiex kwestjoni ta' aħna il-ummi mill-Unjoni Ewropea tip ta' pajjiż li aħna. Aħna mill-ikbar parlament l-itwal parlament fid-dinja e, l-om tal-parlamenti kollha aħna ċedejna ħafna mhux bisalina imma l bibtana tagħna fl-Ewropa wkoll. Jiena nistaspetta fost xi wħud xċert diqa u disappunt. Fest oħrajn rabja, mux wahda li toqgħod tikteb fuq il-ġgiget il-sofor u tipprotesta, imma illi li tgħid illi aħna nabżon revoluzzjoni paċifika ġdida, nabżon mewġa ġdida u nisġid fil-pajjiż tagħna biex inxejnu jintradmu dawn iż-żewġ partiti li bħal ewnenin u naħseb illi ħadkunu sorpriżi ħafna dak li jiġi f'23 ta' Mejju, naħseb tkun ġejjin ġdid għal demokrazija Ewropea u ikollna ngħid li tassew għandna bżonna. Colleagues, we, I have received some... Kollegi, ġevejt eh, ċerta Katrin Blu eh, imma il-President ġa stabilixxi il-President mhux ħanatu Katolina Blu f'dan il-perjodu. Nkomplu sa l-Onorevoli Batten jekk id-deċiżjoni tal-referendum tal-2016 ġie ignorat u r-Renju Unit kienet titlaq ħafna żmien imma sfortunatament id-deċiżjoni demokratiċi ta' 17.4 miljun persuna qed jiġi tradita. L-elezzjonijiet tal-Ewropa f'Mejju ħajkun eh, l-istess bħal maġara fil-referendum tal- jgħidu x'jgħidu l-partiti, il-vot ħajkun ħanibqaw fl-Unjoni Ewropea jew ħanitilqu mill-Unjoni Ewropea. Dawk li jixtiequ jibqaw għandhom jivvotaw għal demokratiċi liberali. Dawk jixtiequ jkomplu hemm. L-oħrajn għandhom dawk li jixtiequ jitilqu eh, għandhom jivvotaw għal UKIP e li tivvota eh, għal laboristi jew għal konservattivi tkun ħela ta' vot għax la, ma jafux fejn xin il-pozizjoni tagħhom. Il-pozizjoni ta' UKIP hija ċara, hija waħda li nitilqu nirtiraw unilateralment u bla kondizzjonijiet imma b'dawn l-elezzjonijiet ħajfirdu n-nies f'żewġ gruppi. Eh, mhux biss fir-Renju Unit imma fl-Ewropa kollha. Grupp ħajkunu dawk li huma disposti jaċċettaw li poter barrani jigvernom l-Unjoni Ewropea u daw li jirvellaw kontra l-integrazzjoni, iżjed integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea u li jirreġġaw lura il-poteri demokratiċi li l-Istat. Grupp ħajvota għal-libertà u l-indipendenza, grupp liħor li ikun sottomess ħaġa li nistgħu niżguraw li nafusna huwa dawk l-MEPs euroxettiċi jiġu għaw b'numru kbir u u dawk li votawlhom iridu li jkun hemm ritorn għal eh, eh, demokrazija eh, li ma jkunem austerita biex l-ekonomija tiġi reglajt ma jridux laqqas li jkun hemm immigrazzjoni bla kontroll ħajvotaw għal partiti li jixtiequ li jżommu il-kultura u ċivilizzazzjoni tagħhom ħajkunem vot populist fl-Ewropa kollu Fir-Renju Unit aħna għandna l-għażla ċara li nibqgħu jew li nitilqu. Kienet it-teddida tal-UKIP, tal-UK Independence Party, li waslet għal referendum. U UKIP ħad kompli tiġġielet biex dan jiġri. UKIP l mps e tal-UKIP li jitilaw fil-23 ta' Mejju ħajkomplu il-taqtija politika biex ir-Renju Unit tillibera ruħa mill-Unjoni u l-vot fit-23 ta' Mejju ħajibgħat massaċ ċar lill gvern tar-Renju Unit li tilqu b'kondizzjonijiet ta' WTO kemm jista' jkun malaj. L-UKIP mhux biex tagħmel kampanja għal Brexit, imma aħna verament nixtiequ li Brexit tiġri. Il-votazzjoni għall-UKIP huwa vot biex wieħed jitlaq mill-Unjoni Ewropea u l-pubbliku Britanniku għandu jivvota għal UKIP fit-23 ta' Mejju. Grazzi. Noddu issa għal l-Onorevoli Ujadowski. Grazzi ħafna. President, kollegi, il-Katedral ta' Notre Dame kien dramma, kienet ħaġa drammatika. Maħna urejna li nishtiqu nejxu bħala komunità f'mumenti ekstraordinarji u drammatiċi il-volontà li wieħed jgħix toħroġ. Jien nixtieq nirringrazzja l-Kunsill tal-estensjoni tal-skadenza il-katastrofa vitajnija. Dawk huma biss li m'għandhomx ċuda tajba li ma jixtuqux li l-Renju Unit jew l-Unjoni Ewropea tipprospera mhux probabbilment mhux eh, kuntenti. Mhux sorpriż b'dak li qal is-Sur Faraġ imma imma surpriż dak li qar is-sur Verhofstadt li jidher li qisu jixtieq li qaċċat il-barra lill-Renju Unit. Il-Federalisti u l-Populisti qed jaħdmu flimkien mhux għall-ewwel darba. Dak li għandna bżonn huwa fiduċja pragmatizmu, kooperazzjoni u jena nemmen li fi xu xar li ġej ħanna neħdu dik it-tri. Grazzi. Naddu issa għall-Onorevoli Brock. Signora President, Presidenta Konsil, kollegi, aħna rġaw nħarsu lej situazzjoni f'Ottubru għax xejn ma riżolt jew inkella ħaniffaċċaw situazzjoni ġdida li forsi Meju Corbin ikunu jistgħu jiftiemu għandhom isibu xi tip ta' soluzzjoni kostruttiva u għandhom jew jitilqu jew jibqgħu. Aħna dan il-Parlament għandna bżonn li nkunu nistgħu navanzaw biex niffaċċaw l-isfidi kbar li għandna qudiemna, l-immigrazzjoni, gwerrer ta' kummerċ, eh, sigurtà esterna, tibdil fil-klima, aħna ċari l-Unjoni Ewropea hija l-unika kapaċi poter li għandna li taqqadna biex inkunu nistgħu nirrispondu għal dawn l isfidi u nsalvaw l-Ewropa biex tkun tista' tavanza. Aħna għal din raġuni m'għandniex niġu mifruda bin-nazzjonaliżmu, għanna nkunu maqodin għandna Ewropa ta' solidarità u paċi, ta' prosperità ekonomika u din hija l-Ewropa li aħna stajna niprosperaw. Għal-ħar eh, diskors tiegħi l-Ewropa meta jiena naqt kien hemm disa membri tal-Unjoni tad-Dwana ma kien qed tiffunzjoni s-sanna 28 għandna Parlament Ewropew fejn għandna vuċi. Dak iż-żmien aħna ma kellna l-ebda eh, opportunità biex ninstemaw. U issa għandna l-poter li għandna. Notre Dame mhux biss kien bini sabiħ, eh, kienet binja sabiħa ma kienu ukoll eh, taqqat fija dak li jirrappreżenta l-Ewropa, l-Ewropa nisranija. Niftakar l-istampi meta il-President Mitterrand u Helmut Kohl li kien qed jibki għamlu ċerimonja solenni hemmhekk m'għandhomx permettu li din l-Ewropa tiġi eh, mkissra nazzjonaliżmu tfisser gwerra u dik hija ħaġa qatt ma ninsew. Grazzi. Grazzi ħafna u għall aħħar diskors verament tajt servizz tajjeb u nispera li ma tinsewx tinsiex kompletament il-politika Ewropea tkun tista' segwi naħseb li eh, għandna napplawdu. Tajt il-President. It's one of those emotional mornings. Wa waħda minn daw il-ġranet emozjonali, Sur Brock. Nispera ta' prezza eh, kif japprezzaw il-kollegi tijak. Sur Corbett, jiena nishtiq. Grazzi, President, nishtiq ninaqat ma' dawk li tkellmu dwar Notre Dame u specialment il-klim tijak sur task meta għat li aħna eh, qed sofru flimkien mal-Franċiżi. Aħna mhux trattati biss li jaqduna u dan huwa veru. Għalhekk jiena eh, xokkjajt ruħi meta eh, Faraġ li m'għadux magħna meta għajjat rubbish. dak jirrifletti l-attitudni ta' dawk ta' dak in naħat tal-Kamra. Dak huma l-vuċi tal-vuċijiet tal-moddi. Il-poplu Britanniku qed jibdew jaraw il-gideb eh, li ħalu fuq l-Unjoni Ewropea. Qalu li ħajkun faċli meta. Qalu eh, li ħajkun faċli l-Brexit imma le ħani franka ħafna flus tmur għal mediċina imma jirriżulta li le li jkun hemm kummerċ, trattati ta' kummerċ ma' ħafna pajjiż li dak li nistgħu nitilfu fl-Unjoni Ewropea maħna ħan tilfu il-trattati ta' kummerċ kollha jekk jekk nkomplu Brexit. Il-poplu Britanniku qed jistgħu qed jibdew jarfu da kollu. Għalhekk huma verament jibżaw li kolom referendum ieħor għax jafu xi tkun il-riżultat, il-risposta jekk ikon referendum ieħor. Għalhekk il-konservattivi jafu li kapaċi u rasum fl lezzjoni Jina sorpriz dak li għalli sur Verhofstadt bl-elezzjonijiet, il-maġġoranza tal-dawk, membri tal-parlament, Eh, li ħajitilgħu mhuwiex tat-tip tan-naħa l-oħra. U bla dubju. Brexit l-Unjoni Ewropea titlef membru l-ewwel darba fl-istorja l-konsekwenzi dak id-deċiżjoni huma ħafna ikbar tal tal eh, li gruppi kollu ftit iżjed jew inqas. Eh, wieħed għandu jkollu sens ta' perspettiva. Din l-estensjoni għandha tiġi użata kif qal is-Sur Task ma nilebda speranzi kbar bej iż-żewġ naħat. Mis-Sinjura eh, eh, Mej ma tistax tisposta minna ma jkun hemm minna ma jkun hemm rivoluzzjoni fil-partit tagħha, imma għandha jkollna l-opportunità nivvotaw u noħorġu mis-sitwazzjoni eh, imbarazzanti li tħanna fiha. Grazzi.